stess u naf li l-istati membri ikunu lesti li jihdu fidejom il-responsabilta l-implementazzjoni ta' dawn il-mizuri. Grazie ħafna il-dibattitu huwa maluq u il-votazzjoni sira da fin-nofsija. Issa naddu għal punt li jmiss tal-agenda tagħna li huwa il rapport ta' Surdiva dwar l-infrastruttura ta' digi fil-pajjiż li qegħdin jiżviluppaw. Għal erba' minuti l rapporter uh, Madam President, Sinjura President, kollegi, aħna diskutejna mm, l-aħħar nofsija l-kawzi u l-prevenzjoni tal-mwiet traġiċi fuq l-toro Ewropej. Rapporti għaj dwar l-infrastruttura ta' digi fil-pajzi li qed jizviluppa u mirat għal l-istess għan li niprevjenu mwiet fil-vojt għal xej minħabba arar illi uh, jiġru minħabba il- minħabba l-icebergs fil-Amerika Latina u fil-Himalayas felikotteru fuq il-Himalayas fl-oli 18.000 eh, metru l-fuq rajt eh, lagi bellezza taħti għadajjar bellezza pero huma l-aktar affarijiet perikolużi li jina rajt dan l-aħħar. Umbat, il-tqajt mal-organizzazzjoni li t-identifika dawn it-tip ta' għaddajjar fil-Himalajas illi fostom em 203 illi huma eh, konsidrati pala perikolużi ħafna. Ġimma tejlu fin Nepal Eh, kienem fil-fat terremota illi ma ġiġi rapportat eh, fl-Europa ma kien rapportat fl-Azja. F'dan il-terremot mitu ħafna nies kien ta' 10.69 fuq il-skala Richter. Imnalla illi dawn id-digi ma ċedowx. Ir-raġuni illi dawn la dajjar tal-glaciers edin jinħolqu u għalfejn dawn il-dajjar eh, um, naturali eh, eh, qed iseħħu minħabba illi qed idubu um, qed idub is-silġ uh, l-ilma minn dawn il-glacier jinżel għal ġo l-Ganġis u għal ġo għal ġo għaddajjar oħrajn gbar u għal ġo xmajjar gbar. 1.3 biljun roħ e, eh, kabru il ros u l-qamħa e, eh, f'dan it-territorju. Imma minħabba illi qed idub wis dawn il-glaciers l-ilma il glaciers il ilma il f'dawn il-għadajja minn 8000 minnom eh, l-ilma naturali et iġijal illi ikunem dak li jsejħu flash floodings u li seħ anka fil-Pakistan meta 20 miljon ruħ spiċċaw bla dar u eluf ta' eluf ta' persuni mitu bil-ġoħa 500.000 eh, ruħ kena natuhom ikel ta' emerġenza minħabba illi l-uċuħ raba tal-qamħa kolla in-erdu. L-istess, eh, l-ara reġa sar eh, seħ fil-Pakistan fl-Ulju u palissa stess fil-Pakistan hemm postijiet u anka fl-Indja hemm postijiet sħaħa li huma marqa fl-ilma l-ilma ġifiri mill-Genġis u minn dawn ix-xmajjar kbar fil-muntani tal himalajas issa madux prevedibli dak li qed jakkumula jiena stajt naraħ bajnejja huwa impossibbli għalina illi eh, in insawu dawn dawk li sejħu moraines imma aħna nistgħu nikkontrollaw eh, minn fejn qed jgħaddi l-ilma Eh, permezz ta' eh, mitikazzjoni, permezz ta' tafir ta' kanali u ta' minni biex innaqsu l-livelli ta' tal-ilma u nikontrollaw il-fluss tal-ilma fis sistemi tal-xmajjar biex bekk dan ikun jista' jintuża bħala reserv war ħafna xogħol xirid isir u għalhekk jiena qed insejjaħ l-Aġenziji Internazzjonali tan Nazzjonijiet Uniti biex eh, permezz tal-appoċ tal-Unjoni Ewropea u koll l-Indja, il-ċina, il-Bhutan, il-Pakistan, kolla jistaw jissibħu fl-imkien taħt l-auspiċi ta' Nazzjonijiet Uniti. Grazie ħafna. Issa naddu għal parti tal-Catch DI ta' dan id-debattitu l-ewwel wieħed fuq il-lista u nixtieq infakkarkom li għandkom minuta għandna l sinjura Hepner. Dziękuję bardzo. E, pani Przewodnicząca. E, Grazie, ħafna, Sinjura President, Sinjuri eh, Kummissarju. Edin f'sitwazzjoni fejn ħafna pajjiżi nafu li qegħdin isofru minn dizastri minħabba il-digi li mhumiex strutturati b'mod tajjeb jew li mhux qegħdin jaħdmu tajjeb jew li ma l-fatt li m'hemmx digi rridu nirrealizzaw illi bil-bidla fil-klima li għandna bħalissa u qed nisperjenzaw bħalissa ħanaraw numru kbir ta' eh, anzi ħanaraw il-bidla fil-kondizjonijiet tal-temp u għalek ħajkonna dan it-tip ta' arar u għalek importanti li konna sistema tajba, struttura tajba ta' dawn id-digi. Id-digi eh, ma jirrekedux xi teknoloġija ġdida tal-bini dawn minn dejjem intużaw u kienu effettivi. Iġifieri l-importanza huwa li aħna natu l-esperti tagħna biex jgħinu lil dawn dawn il-pajizi il kellem għali jmessa, ah, tajt nirringrazza l-President, il-Komissarju. L-arar huma jistaw joħolqu ħafna distruzzjoni. Eh, u uh, eh, li ġibahom ħafna spejjeż anka finanzjari u eh, ħafna pajjiżi isofru minħabba fekk. Għalhekk irridu naraw li għandna miżuri kontra l-arar biex dawn l-adajjar tal-glaciers ma jibqgħux ikunu ta' teddit. Jiena naqbel ma' rapporter illi qal illi jista' jkun li għandna miżuri biex niprevjenu dawn it-tip ta' katastrofi. Eh, l-arar ix-xita qawwija żit il-periklu u eh, minħabba fiha jistgħu jisfrundaw anka il-digi. Għalhekk irid ikolna dan il-korp ta' esperti fil-ġejjeni għax aħna laqas biss nistaw niprevedu kemm ħajkunu l-ispess marbuta ma' dan it-tip ta' inċident. Presidente, għapa jiste o resursă deficitară dei acoperă peste șaptezeci din suprafaa terei. este esenială pentru viaă dar poate provoca i catastrofe naturale majore fie prin secetă fie prin. l-ilma hija essenzjali għal ħajja ma tista' toħloq katastrofi tista' tikkawza dawn l-arar, jew inkella jista' jkun problemi eh, bil-konta ta' ta' nixfa. Il-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 Jekk il-kostruzzjoni ta' digi ma tkunx tajba ħajkun hemm impatt negattiv soċjali u ekonomiku jiena eh, naħseb illi kull proġett għandu jkun ibbażat fuq analisi tal-impatt u għandu jimxi mal eh, dak li joħroġ mill-Kummissjoni Internazzjonali dwar id-digi u l kummissjoni għandha titħol fi dialogu ma' pajjiżi oħra ma ħadd li jider li jrid jitkellem jgħid il-President għalhekk ngħaddi il-mikrofon li l-Kummissarju. Sinjura President. Nixtieq nibda billi nirgazza li rapportera rapport tiegħu u anka talli fakarna fil-problema illi hija daqshekk kbira illi anka forsi eh, ma kienieċ daqshekk ta' priorità fuq l-aġenda internazzjonali na nixtieq nirringrazzjak għalek eh, tal-opportunità biex nindirizzaw din il-kustjoni jina nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni taqbel qabel illi it tisħiħ ta' digi għandha tiġi ittrattata b'mod olistiku Eh, rridu nagħmlu ġestjoni tajba tal-ilma, mitigazzjoni u adattament u anka il-bini tal-kapaċitajiet u dialogu ma' dawn il-pajjiżi involuti. Din ir-riżoluzzjoni hija f'waqta minħabba li qed tifoka fuq il-bini tad-digi u t-tisħiħ tagħhom u anka l-investiment neċessarju teknoloġiku ta' adattament biex naraw illi dawn ikunu sostenibli u biex ukoll innaqsu mill-impatt negattiv li jista' jkun hemm l-Unjoni Ewropea tiġa involuta fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima bl-impenni tagħha f'Kankun f'Copenhagen f'Kopenhagen il kummissjoni hija involuta fl-appoġġ għal-għajnuna tal-pajjiżi eh, qed jiżviluppaw biex ikun hemm dawn il-miżuri ta' mitigazzjoni. Eh, u anka fl-istrateġi u l-pjanijiet eh, ikkonċernati speċjalment fuq livell lokali aħna qegħdin nipromuovu proġetti anka e, proġetti żgħar adattati għall ambjent lokali barra minn hekk ir-rapport isemmi il-tidwib tal-silġ ta' e, e, u l-intensifikazzjoni tiegħu anka fil-muntanji tal-Himalas u bekk eh, dan qed iżid il-flus tal-ilma fiż-żoni aktar baxxi fil-baċiri aktar baxxi fejn hemm aktar art tal-agrikoltura speċjalment fl-Asja fejn hemm 16,000 glacier l-Kummissjoni għalhekk tilqa ir-rapport u taraf illi dawn il dan l-arar qed dejjem jizdit u jirrikjedi l-attenzjoni tagħna u anka biex nindirizzaw din il-kussjoni oħrajn marbuta mal-bidla tal-klima li jirrikjedu approċċ transkonfinali biex innaqsu id-diżastri jkun hemm ġestjoni aħjar tal-ilma tal-iżvilupp rurali u adattament tal-bidla fil-klima u f'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea qiegħda tissieħeb ma' istituzzjonijiet reġjonali u ma' esperti f'dan il-qasam bħall-ICIMOD li huwa istitut illi uh, anka ġi hemm referenza li fir-rapport u anka mar reġuni biex naraw x'tip ta' kooperazzjoni jista' jkun hemm per eżempju, support għal eh, l-reġjun tal-Azja kontra din il-bidla fil-klima u dan huwa bħala parti mill-programm ta' finanzjar eh, għajnuna ta' finanzi minnaħa tal-Kummissjoni għan għan palu għal-Buttan. Grazzi ħafna l-rapporter u għall-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna Komissarju, issa nistgħu nagħlqu d debattitu u l-votazzjoni se seħħ Fin-nofsi għada, il-punt li mis fuq l-agenda tagħna r-rapport um, tal-Zimmer dwar lajnuna l pajjiżi li qed jiżviluppaw